sħiħa fis-soċjetà u anke fil-ħajja politika u soċjali. U ovvjament jirqu l-milja tagħhom ukoll fil-ħajja tal-familja tagħhom. <clears throat> Grazzi ħafna mena Ekka laqna din id-diskussjoni tnajdilkom jiena ħassejt li kien ta' privileġġ li kelli kont qegħdin mexxina dik id-diskussjoni, mhux għax biss kienaw ħafna kollegi, imma għax f'din id-diskussjoni mill-bidu sal-aħħar kulħadd baqa' hawnhekk. Din hija ħaġa li kważi qatt ma tiġri, kull ma kien hawn baqa' hawnhekk jisma' forsi wieħed jgħid l-affarijiet hekk għandhom isiru għall-MEP sa aktar milli eh, dak li jkun jiġi jagħti d-diskors tiegħu u jaħrab l-abbet lin. Ġifiri, hija ħaġa tajba li wieħed jitkellem u jisma' lil ħaddieħor, ħaġa li wieħed jistenna lill MPs kollha jagħmlu. Mela grazzi lilkom ilkoll. Mena, il-votazzjoni fuq din id-diskussjoni li għadu kif kellna ser is-sirada fl-offsinar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il rapport tas-Sinjura Ek fuq um, il-programm ta' riċerka għal-Bahar Baltiku, dan huwa program konġun ta' riċerka għal-Bahar Baltiku. Mena, naddu issa l-Sinjura Ek bħala rapporter li ħat titkellem għal erba' minuti. Herr talman. Grazie ħafna, Sur President. Kommissarju, rappresentanti tal-Presidenza Spanjola, eżis kollegi. F'150 sena l-Bahar Baltiku sar bahar li huwa fi kriżi. Qabel ma kienx hekk hemm skart tossiku alka kollox sejjer żmerġ hemmhekk. Sitwazzjoni hija serja ħafna minkejja xi passi ċkejkna li saru l qoddim fid-disajnijiet u fis-sena 2000 mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida kontra il-fosforu. Il-sitwazzjoni xorta għada serja. Min kejja dan il-progress kollu? Xorta kompla jintrema il-merkurju ġodan il-bahar u materi oħra. Meta imorru eh, f'dan ir-reġjun tant sabiħ eh, tara żbuħija imma imma mbagħad meta tħares lejn il-qiegħ tara li hemm tapiti sħaħ ta' alga li qed nitten kienu ukoll. Ikun hemm tfal jmorru jgħinu li jmorru jgħumu f'dan il-baħar u jlaqtu l-mart imbagħad minn din l-alka kollha li hemm. Hemm bżonn allura li nsiru nafu aħjar l-ekosistema tal-Baħar Baltiku hija waħda komplikata ħafna u ma nistgħux insibu soluzzjoni mingħajr koordinazzjoni u kooperazzjoni mar-riċerkaturi minn dan ir-reġjun kollu. <clears throat> Hemm ħafna riċerka li qegħdin isiru bħalissa imma dan mhux biżejjed. Biex insolvu dir problema u bidlu s-sitwazzjoni aħna minna proposta llum, proposta msejħa bonus, dan huwa xogħol komuni, program ta' riċerka program komuni ta' riċerka bejn l-istati li għandhom ixtajta tagħhom għal bahar Baltiku. Anke ir-Russja edemmek, dan biex nindirizzaw l-sfidi li hemm f'dan ir-reġjun. Bonus huwa pjan strateġiku miri komuni hemm aktar minn 500 riċerkatur involut minn stati differenti. L-Unjoni Ewropea u l istati membri li għandhom xtajta mal-Bahar Baltiku ħajħorġu aktar minn biljum krona zvediza. Ħafna nis li jgħixu Ribdan il-bahar u li lejxin tagħhom jiddependi minn dan il-bahar b'xi mod jew ieħor. Irridu narom li jitnaqas l-iskart li jintrema u ġintejbu riċerka fuq dan ir-reġun. Ir-riċerka bħalissa hija maqsuma li ssir fuq livell reġjonali, nazzjonali u bżonn koordinazzjoni. Allura hemm bżonn li dawn l-isforzi nikkonċentrawhom taħdan il-qafas tal-programm bonus. Dan jiġbor fil-fatt il-programmi nazzjonali kollha li għall-ewwel darba qed jiddaħlu fil programm strateġiku wieħed Mira ċara, grazzi lil kulħadd, il-kollegi, il-Presidenza Spanjola, il kummissarju responsabbli għal-riċerka. Nixtieq li dan kollu jirnexxi dawn huma miżuri fil-qasam tal-ambjent illi huma miżuri li ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom. Hemm bżonn dinamiċi. Il-Baħar Baltiku huwa baħar vitali. Nafu li huwa baħar li minnu nibtu ħafna affarijiet, kulturi, litteraturi u mużika hemm bżonn li dan il-wirt inħarsu għatfal u għatfal ta' tfal tagħna. Grazzi ħafna l sinjura Ek fissem il-Kummissjoni is-Sinjura Gogan Quinn li nixtiequ natwa merba qabel xejn. Għax minn ħati tiegħi ma kellix l-unur li nippreżenta li meċi diskussjoni fejn kont eh, inti li ħat intervjeni fi il-Kommissjoni. <coughs> Viċi President, membri tal-Parlament Ewropew, jena nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod speċjali l-rapporter Sinjura Erk tal-li appoġġat il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-programm ta' riċerka bonus. Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-Shadow Rapporters għall-appoġġ kostruttiv tagħhom nixtieq ngħid kemm napprezza wkoll il-kontribut tal-Parlament fuq il-programm ta' bonus. Il-membri tal-Unjoni Ewropea kollha jafu kemm huma urġenti l-problemi ambjentali li bħalissa hemm fil-baħar fiż-żona tal-Baħar Baltiku li diskrivit b'mod tajjeb ħafna is-Sinjura Ek. Dawn il- Eh, problemi edin jamponu iktar pressjoni fuq il-żoni tal-Bahar Baltiku u jwa edin u koll xaklu il-provizjoni ta' servizzi u prodotti li aħna niddependu fuqhom. Il-politika ta' riċerka f'dawn fis-settur ambientali ħafna riċerka fil-fatt però hemm ħafna differ proġetti differenti li mhumiex koordinati li jimminaw l-effettività ta' dawn il-proġetti ta' riċerka din hija propju l-isfida prinċipali li aħna għandna f'din iż-żona tal-Baħar Baltiku. għacċar li l-ebda stat tal-Baħar Baltiku jista' jaħdem waħdu sabiex il-solvi l-problemi kbar ambjentali li hemm f'din iż-żona. Sabiex insolvu l-problemi ambjentali fil-Baħar Baltiku huwa issa kwistjoni urġenti sabiex aħna niżviluppaw strateġija għal-reġun u nil-permettu li jkun hemm iktar sinerġiji u struttura sabiex ikun hemm eh, skambju ta' informazzjoni u koordinazzjoni fir-riċerka hekk biss aħna nistgħu niskuraw li jista' jkun hemm ġejjieni sostenibbli għall-Baħar Baltiku. Il-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Baħar Baltiku jista' jipprovdi il-qafas sabiex ikun hemm eh, problemi li jkunu indirizzati b'mod koordinat u effettiv. Jiena nilqa' ħafna il- dak li nixxinna nilħu fis-27 ta' April u jiena nixtieq ngħid illi dispeċina ħafna l-istati membri ma setgħux jaqblu bejnietom sabiex aħna nistabilixxu mudell kif kien hemm fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Jekk aħna ma jkollniex dan il-mudell ta' finanzjament komuni il- proposti ta' riċerka xjentifiċi li huma bbażati fuq l-eċċellenza xjentifika u l-evalwazzjoni tal-impatt ma jistgħux ikunu garantiti ma jistgħux lanqas ikollna il-possibilità li aħna nilqu verament il-benefiċċji li jista' jkollna permezz ta' kooperazzjoni transkonfinali. Jiena nixtieq illi nisħaq fuq il-fatt li l-implikazzjoni ta' din id-deċiżjoni m'għandhomx ikunu preċedent tal proposti oħrajn li aħna ħanoffru fil-ġejjini. Aħna rridu nippruvaw naraw kif ħanaqblu fuq il-fondi komuni u l-fondi illi jistgħu jsiru minn qabel U jiena naħseb li minn ħadha l-Kummissjoni aħna ħanistgħu nkunu f'pożizzjoni sabiex nżidu l-importanza tal-programmi ta' riċerka fil-Baħar Baltiku li nagħtu iktar importanza għal din iż-żona, nippromovu l sinerġiji u nippruvaw innaqsu proġetti doppji ta' riċerka u dan jista' jkun kollu importanti għal ġejjini tal bahar Baltiku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s fisam il-kommentant tal-ambjent issa ngħaddu snjura Rosbaħal minuta. Grazzi ħafna nafu li dan huwa proġett pilota importanti ħafna u dwar il-kooperazzjoni sabiex aħna nippruvaw nindirizzaw il-problemi ambjentali fil-Baħar Baltiku. Dan il-programm għandu jkun appoġġat u m'għandux inkludi biss il-pajjiżi illi jarmu l-iskart fil-Baħar Baltiku. Il-Baħar Baltiku huwa l-iktar baħar imniġġes fid-dinja u il-programm ta' bonus fil-fatt għandu dmir importanti ħafna li aħna irridu nagħmlu lista tal-problemi kollha ambjentali li jeżistu dan il-Baħar Baltiku. Hemm ħafna eh, fabbriki ta' produzzjoni tal-karta, hemm il- ukoll ħafna pajpijiet tal-gas li qegħdin jispiċċaw fil-Baħar Baltiku. Hemm ukoll problemi bil-ekosistema u bil-ħut, però jiena naf li dan il-programm ta' bonus m'għandux ikun l-unika programm, irid ikun appoġġjat mill-istati membri kollha mhux biss bir-rieda politika zdanka bil-mezzi finanzjarji. Grazzi ħafna, sinjora Rosbach issa naddu għal kelliema li ħajitkellmu fissam il-gruppi politiċi nibdew bil-PP għanna Sur Van Nistelrooy għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President. Senjura Komissarju, Senjura Ek, Senjura Porter, jena naħseb li hija problema kbira u hija sitwazzjoni mhux tas-soltu li għandna fil-Baħar Baltiku li għal din raġuni għandna bżonn ta' soluzzjoni speċjali. Jiena nittama li aħna ħankunu nistgħu niftimu dwar din il-problema u naħdmu iktar fuqha, però kif qal kif qalet il-Kummissarju aħna rridu niftemu fuq fond komuni li aħna kollha kemm aħna rridu ninvestu fih u rrid ikollna l-prinċipju ta' trasparenza naturalment li jkunu rispettati, iva din idea tajba, però hemm bżonn li aħna naħdmu fuq approċċ iktar prattiku ħalli bekk ma nippermettux illi l-istati membri kun jistaw jazlu bejn il-proġetti ħalli jaraw li ma proġetti faċilitaw l-anijiet tagħhom l-iktar, jina minix kontra din l-idea, però Naħseb li din tista' tmur kontra dak li aħna din nippruvaw nagħmlu anke fil-kontest tal-istrateġija tas-sena 2020. L-istati membri għandhom iħallsu ftit l-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-kontribut tagħha ħalli bekk aħna nippruvaw nerġgħu inġettu l-kwalità ambjentali f'din iż-żona. Ftit kummenti oħrajn jiena naħseb li l-ewwel nett dan l-approċċ għall baħar Baltiku jista' jkun jista' jservi ta' eżempju għal reġjuni oħrajn per pereżempju reġjun tad Danubju u forsi jiena nixtieq issa insaqsi lill-Kummissarju sabiex insaqsija il-President iwaqqaf lil kellim u jgħidlu li spiċċalu l-ħin. Issa ngħaddu Assur Gerir. Grazzi ħafna. Il-propost, la bozz tal-proposta dwar il deċiżjoni għal Bahar Baltiku, għal-ġenerazzjoni tal-Bahar Baltiku, tintroduċi element importanti, ġifiri l-pjanar strateġiku. Mingħajr dan l-pjanar strateġiku naħna ma nistgħux jkollna riċerka koordinata. Dan il-pjan wiesa illi jinkludi strateġika wiesa, strateġija wiesa, skużawni, li tieħu konsiderazzjoni mhux biss il-Bahar tal-Baltiku, istanka reġuni l-oħrajn din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba illi din nitkellmu fuq l-testjar franka fil-laboratorji. Dan huwa importanti wkoll anke fil-ġurisdizzjoni ta' ta' dawn il-pajjiżi u aħna rridu nagħmlu evalwazzjoni wkoll skont dak li jgħidulna l-esperti. Importanti li aħna f'dan il-proġett neħdu konsiderazzjoni il-, -il fatt li r-riċerka u l-potenzjal tar-riċerka varja minn pajjiż għal ieħor u dan jista' jkun infixkel mill fatt li ma jkunx hemm l-apparat li jkun hemm bżonn fil-laboratorji fil dak il-pajjiż partikolari. It-tieni ħaġa li jdu nieħsbu fuq dwarha hija li dan din il-ħtieġa hija xi ħaġa illi ma taqbilx mal- sistema legali u tista' tmur kontra wkoll il-pjanijiet ta' riċerka nazzjonali. Apparti minn hekk din l-istrateġija għandha bżonn iktar għandha bżonn pjuttost żmien sabiex tkun implementata u għandu jkun itwal il-perjodu minn dak li hemm fil-proposta. Tielet net aħna rridu wkoll niddeterminaw l-għanijiet u prinċipali għal din il-proposta u mbagħad aħna naħdmu fuq l-investiment u l-fondi li hemm bżonn Grazzi ħafna, Sur Girek, jgħid il-President issa ngħaddu għas-Sinjura Hassi għal żewġ minuti u nofs. Eżis kollegi, nirringrazzja ħafna lir-rapporter, Signora Ek, tal-dan ix-xogħol eċċellenti li għamlet dan il-programm ta' riċerka bonus huwa programm li aħna nixtiequ li nappoġġaw hija Eh, inizjattiva eccellenti li tirrappreżenta progress reali. Fil-prattika, il-reġun tal-Bahar Baltiku sar iktar importanti minħabba tkabbir ta' sitt snin ilu naħseb li din il-ħaġa aħna ma rrealizzajniex mill-ewwel. L-importanza strateġika tal-Bahar Baltiku konna nafuha iżda ma minnix biżejjed sabiex nwaslu għal iktar koordinazzjoni ħalli aħna niżviluppaw politika Ewropea li tagħmel ħafna iktar u hija iktar effettiva. Nittama li dan il-proġett ħaj jieħu konsiderazzjoni sitwazzjoni ekoloġika li hija diffiċli ħafna fil-Baħar Baltiku li huwa l-iktar baħar imniġġes fid-dinja u apparti minn hekk huwa baħar illi hemm nuqqas ta' ossiġnu qawwi. U kif qedtilkom l-ikbar deżert fid-dinja huwa fil-Bahar Baltiku wkoll. Jiena nittama illi permessa din ir-riċerka aħna ħanifmu aħjar illi aħna il-kawża tal-problemi ambjentali tal-Bahar Baltiku għandna problemi kbar u rapporter tkellmet ukoll dwar l-effetti ta' din il-problema u l-iktar sors importanti huwa n-nitroġenu u l-fosforu li ġej mill bidja jina nittama li permezz ta' riċerka koordinata aħna jkun iktar informazzjoni dwar dawn il-problemi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niżviluppaw prattiċi eh, ta' bidja li huma aktar effettivi li rispettaw iktar l-ambjent u nittama li dan nagħmluh ukoll fl-industrija kollha però speċjalment fl-agrikoltura. Jiena naħseb ukoll li nafu li dawn ir-riżorsi qegħdin jinqerdu ftit ftit però ma nistgħux ninsew ukoll il-riċerka mhux ħassolvilna l-problemi kollha li hemm f'dan ir-reġjun tal-Baħar Baltiku rridu nifhmu wkoll li hawnhekk aħna hemm bżonn li nimplementaw bidla reali kemm fil-politika kif ukoll fil-qasam tal-agrikoltura. Jiena nittama illi aħna issa ħankunu nistgħu nippermettu illi l-Bahar Baltiku ma jibqax wieħed mill-iktar ibħra mniċsa madwar id-dinja. Grazzi ħafna. Issa temmejna l ista tal-kellima fissam il-gruppi sanaddu għas-Sinjura Carvalho għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Qed nieħu gost ħafna li qed niddiskutu l-programm bonus illi ħajprova jintegra il-programmi ta' riċerka tal-Istati Membri tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam ta' riċerka ambjentali u li għandu jagħmel ġestjoni aħjar tar risorsi għar riċerka fil-Baħar Baltiku. Jiena naħseb li għandna nisqu iktar fuq il-kooperazzjoni b'dak li għandu x'qasam ir-riċerka xjentifika u hemm reġuni oħrajn li huma simili għal reġjun tal-Baħar Baltikum bħal pereżempju iż-żona ehm, żoni oħra fl-Ewropa li għandhom bżonn azzjoni koordinata min-naħa tal-Istati Membri sabiex aħna ndirizzaw dawn il-problemi u niskuraw li jkun hemm żvilupp sostenibbli ta' dawn ir-reġuni. Allura jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew sabiex jikkonsidraw l-possibilità illi jkollna programm ta' riċerka konġunta. għal beach tal-Ewropa u uh, din huwa importanti wkoll għal-reġunijiet differenti fl-Ewropa. Grazzi ħafna jgħid il-President issa ngħaddu għal proċedura KHDI għandi erba' membri li qegħdin fuq il-lista ta' KHDI wara minuta ħnaqtalkom il-mikrofonu. Nibdew bis-Sur Luhan. Sur President. Sur President. L-istituzzjonijiet komunitarji jixtiequ li jkun hemm aktar riċerka fil-Baħar Baltiku għandna bżonn azzjoni komuni u komunitarja ħalli nindirizzaw l isfidi u sabiex intejbu l-effikaċja ta' dan il-programm bis-saħħa tal-integrazzjoni tal-inizjattivi kollha f'programm wieħed u dan biex ikun hemm żvilupp sostenibbli fir-reġjun. Dan huwa programm pożittiv ħafna reġjun tal-Baħar Baltiku imma l-programm m'għandux ifoka biss fuq dan ir-reġjun. Din il-forma ta' kooperazzjoni reġjonali għandha tiġi applikati f'reġjuni oħrajn fil-Mediterran għal fellef fil-Danubju. Ek ikolna Unjoni Ewropeja għawija u kompetitiva. Signora Morkunajte. Signora Morkunajte. Grazie ħafna, Sor President, l-implementazzjoni tal-programm tax xjentif ta' riċerka xjentifika għall-Baħar tal-Baltiku huwa importanti ħafna minħabba s-sitwazzjoni diżastruża li għandna fil-Baħar Baltiku. Speċjalment fil-kontest ta' proġetti infrastrutturali li nkunu implementati mhux biss mill-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea iżda anke minn stati oħrajn. Nafu illi il-livell tossiku ta' dan il-baħar huwa ħafna iktar mill-livell aċċettabbli u rridu nagħmlu kontribut aħna ħalli naraw li riċerka hija komprensiva kemm jista' jkun importanti ħafna wkoll li jkollna iktar parteċipazzjoni minn naħa ta' riċerkaturi minn pajjiżi oħrajn barra l-Unjoni Ewropea fuq l-istess livell u jekk ikun hemm kofinanzjament effettiv biss nistgħu aħna verament nipprevjenu d-disastri ambjentali u ekoloġiċi. Għak biss nistgħu niżguraw li l-Baħar Baltiku ma jkollniex sitwazzjoni għarfih. Sur President, il-problemi ambjentali ta' ċertu reġjuni jistgħu jiġu solvuti oħrajn jekk l-attivitajiet tar-riċerka li jsiru mill-istati membri jsiru b'mod konġunt u integrat. U għalhekk li aħna napprezzaw il-proposta tal-Kummissjoni fuq eh, dan il-programm bonus 169 premessa li titlob il kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni ħarija tal-programm biex naraw xi kwalità ma kwalità kien u kif ġie applikat il-programm naraw uh, xi progress ikun ġi stabilit rabta mal-miri. Kun tajjeb jekk ir-riżultati joħorġu fuq is-sit tal-programm u hekk l-intrapriżi jkunu jistgħu jitalmu x'inhu l-opportunitajiet għal ikunu jistgħu jippjanaw l-investimenti tagħhom. Kun interessanti li naraw eżattament x'inhu ser ikunu r-riżultati ta' dan il-programm ser ikunu l-benefiċċji u l-valur miżjud ċar għall-ambjent ta' ċittadini u l-iżvilupp ta' dan ir-reġjun mod partikolari fl-isfond tal-kriżi ekonomika li hemm bħalissa. Xaloni pan. Sur Sikjerski. Signori, jena naprova bisħi il-program konġunt tar riċerka bonus 169 jiena konvent illi dan il-program supranazzjonali tar riċerka li iħeġġeġ il-kontribuzzjoni transkonfinali fil-qasam tar riċerka żgur li jista' jagħmel kontribut tajjeb għall iżvilupp sostenibbli tal-Baħar tal-Baltiku. Il-programm Bonus 169 jinkludi minn pajjiżi, però ma rridux ninsew ir-Russja f'dan il-każ. Hija importanti ħafna illi riċerkaturi Russi jridu jagħmlu kontribut anke f'dan il-programm ta' riċerka. Dan il-programm ta' riċerka jrid joffri ċertu proposti għall iżvilupp tal-Baħar Baltiku jrid jindika wkoll l-iżvilupp ta' ċertu reġuni makro li aħna diskutejna ftit ilu wkoll fil-Parlament Ewropew. Importanti li aħna niddiskutu b'mod trasparenti u niddeterminaw naraw issa x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi tat-tettiet. Il-President waqaf lil kellim. Is-Sur Boris. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq li nisħaq fuq il-fat kemmu importanti li riċerka fil-Bahar tal-Baltiku għandu jkun parti mill-politika ta' koezjoni fl-Unjoni Ewropea minħabba li aħna qegħdin nifukaw fuq ħafna kwistjonijiet orizzontali bħal proġett tal-Bahar tal-Baltiku l-Bahar tal-Mediterran. Jina naħseb li dawn il-proġetti kollha għandhom ikunu marbuta ma' xulxin u naħseb illi l-operazzjonijiet tagħna tal-kummerċ bħalissa qegħdin ikunu ffukati fuq eh, ċina għalhekk huwa importanti ħafna li aħna niffukaw fuq l-istrateġija tal-Baħar tal-Baltiku ħallibek aħna naqdu għom iktar dawn l-istrateġija, aħna llum għandna ħafna informazzjoni li hija disponibbli fuq il-livell pubbliku nittama li l-istrateġija tal-Baħar Baltiku ħatkun marbuta wkoll ma' strateġiji oħrajn li huma iffukati fuq reġuni oħrajn madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna se ngħaddu għall kummissarju sabiex twieġeb il-kummenti li għandna kan smajna. So Viċi President l-ewwel qed nirringrazzja l rapporter is-Sinjura Ek kif ukoll l għaxar membri tal-Parlament Ewropew li kienu għawek preżenti sabiex niddiskutu dan is-suġġett flimkien jiena kuntenta ħafna bl-inizjattivi illi kienu mħabra fil-kontest ta' seba programm AFAS illi issa kienu adottati ta' riċerka u l-inizjattiva bonus tista' tgħin ħafna lill pajjiżi tal-żona tal-Baħar Baltiku sabiex indirizzaw il-problemi ambjentali urġenti ħafna li jinsabu f'dan ir-reġjun ħalli nippromovu iktar sinerġija u navitaw li jkun hemm proġetti ta' riċerka li jkunu doppji fil-pajjiżi differenti ta' din iż-żona. Il-problema il ta' nuqqas ta' risorsi ta' f'dawn il-pajjiżi <coughs> jgħidunna kemm huma importanti li aħna naħdmu iktar flimkien. L-inizjattivi tal-artiklu 185 ħedġuna sabiex aħna nimplementaw dawn l-inizjattivi ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkoperaw aħjar fuq livell Ewropew u nużaw blaħjar mod il-potenzjal ta' dawn il-programmi ta' riċerka Ewropej. Jiena kif għattilkom fjannar jiena verament eh, ħaddimpenn għal dan il-qasam. Però hemm bżonn li naħdmu flimkien bi spiritu ta' kooperazzjoni jekk aħna nixtiequ nilħu dan il land Dan huwa importanti ħafna għal żvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u jekk aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tkun mexxejja fil-qasam tar riċerka, żvilupp u xjenza. Fl-axħar ħana nisimaw mir-rapporteri Sinjura Eka żewġ minuti. Dak Alman. Grazzi ħafna, Sur President. Bonus huwa proġett pilota skont l-artiklu 195 kif intqal rrid ngħid kollha li ħajkoperaw fil-kuntest ta' dan il-programm li ħajntlaqtu mill-qrib jew mill-bot nishtiq nikkonvinċi lilhom il-koll l-om il-koll li mhux faċli li wieħed jaqa' dawn il-mezzi ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea minn pajjiżi eh, differenti, minn stati membri differenti, mhix ħaġa ħafifa hija sfida kbira, mhux faċli wieħed jikkoordina t-tradizzjonijiet ta' riċerka. Hemm 500 riċerkatur. 116 il-grupp, 8 pajjiżi, l-Unjoni Ewropea kollha qiegħda għajnejna fuqna biex tarjek la fetu ser jaħdmu issa. Rridu nkunu effettivi ħafna f'dak li namlu. <clears throat> Rridu eh, nkunu nafu illi hemm responsabiltajiet kbar, riċerkaturi l-istati membri, hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet politiċi eh, ta' saħħa, rridu nuru disċiplina, imma dawn il-programmi ta' riċerka ovvjament eh, aktar il-qudin trid isir evalwazzjoni fuqhom. Allura llum flimkien irridu nerfgħu din ir-responsabilità ħalli insolvu l-problemi tal-Baħar Baltiku, rridu nkunu ta' xempju għal reġuni oħrajn eh, fil-Ewropa, pal per eżempju għal baħar Mediterran. Għal-rizorsi b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm jiġri għandu jkun programm modell. Il-Baħar Baltiku jagħmel parti mill-kultura tagħna, mill-istorja tagħna minn tmim tal-era eh, tas-silċ, kien hemm il-Vikingi, il-vjaġġaturi l-kbar li għaddew minn hemmhekk u anke l-gwerra l-birda saret fir-reġjun ukoll. Ġifieri, hija responsabilità tagħna li naraw li dan il-wirt nibżgħu għalih. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, ix-xogħol għadu ma tlestix, Naqas meta t-test jiġi adottat u laqas meta jiġi firmat, il xogħol għadna kemm bdejnieh. Grazzi għadna kemm eh, għalqna d-diskussjoni issa fuq din it-tema nivvutaw għada. Għal eh, punto siguiente, kiro. Naddu issa l punti misfuq fuq l-agenda u għawniħu l-opportunità biex nfakkar